jistaqdu mod insostenibli. Rridu nżomma ma dawn l-istess kriterji aħna stess. Grazzi lil kulħadd, grazzi President. Köszönöm sipen, ezzel a ber. Grazzi ħafna, dan wassanna għatmim ta' dan id-dibattitu il-votazzjoni ser isseħ għada senar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa rapport minn Korazza Bild Issu intern għas servizzi il-qada korrenti u l-passi li jmiss. Naddi l-mikrofonu l-rapportera l-erba minuti. Grazzi President. Dan il-rapport jitkellem dwar l-impigi u tkabbir fl-Europa minn armanof u l-flus ta' minnħalla 16. Id-direttiva ta' servizzi inna nsemmuha minn minn duġi ta' adottata fl-2006 imma kollegi ejja ma nċedux għal lajja li ġib maħad din id-direttiva ta' servizz. Il-kwistjoni hija din, kemm qed nitilfu mpigi bbażi ta' kuljum minħabba li servizz interna s-servizzi mhux qed jaħdem sew. Irridu ntemmu s-suq u din hija triq il qoddim biex noħorġu malajr mill-kriżi. Dan huwa 70% tal-GDP tal-impigi tagħna hija importanti l-ekonomija tagħna. Ksibna progress imma du kajman wisq. Kien hemm ħafna restrizzjonijiet u anki ostakli li qed ixekklu il-moviment ta' servizzi. Hemm bżonn li jkun hemm rekwiżiti internazzjonali kif ukoll l-awtorizzazzjoni reġjonali li għadhom fis-seħħ ċertu partijiet tal-Unjoni Ewropea. Imma proporzjonat President li nimponu bidla ta' model ta' negozju jekk perit f'stat membru irrid jistabilixxi kumpanija f'stat membru ieħor aċċettabbli li jkun hemm prezzijiet ola lil non residenti għal pakketta ta' salvataġġ jew għal vjaġġi. President, għandu jkollok kumpanija oħra ta' assikurazzjoni meta diġà għandek kuntratt ma' eh, kumpanija oħra fl-istat membru tiegħek dan huwa din hija spiża inaċċettabbli għan negozji żgħar. Nixtieq nilqa il xogħol siwi li għamlet il-Kummissjon, il-Kummissarju, speċjalment anki il-Kummissarju Barnier eh, fuq il-politika. Merba kommissarju grazzi tal-politika ta' nuqqas ta' tolleranza f'dan ir-rigward. Il-Kummissjoni identifikat fejn hemm il-ksur u ħadd tagħmel rapportaġġ lill-Kunsill f'Ottubru fuq eh, restrizzjonijiet u fuq Ehm, lakuni fil-liġi fejn aħna qed nonqsu mill bu l-effett massimu ta' dan is-suq. Hemm wis tenders doppji, President, hemm regoli jeżistu imma mhux qed jiġu nforzati mod xieraq. Walek nilqa l-proċedura ta' ksur li tnidiet minnaħa tal-Kummissjoni. Ma naħsibx li din hija miżura ta' kastik, irridu nitlu f'dialogu wkoll mill istati membri u kellna kooperazzjoni sfiqa ħafna mal-Presidenza Irlandiża u issa minn dik Litwanja biex dan il-punt indaħlu fl-aġenda fil-Kunsil ta' Kompetittività. Nixtieq nappella lill parlamenti Nazzjonali u l-partijiet kollha interessati biex jaqdu rwol tagħhom biex ipoġġu pressjoni fuq l-Istati membri. Hemm stati membri li mhux qed jimplementaw bisħiħ is-suq intern tas-servizzi din miskuża għadhom xorta responsabbli għalli tal-li qed iċaħdu liċ-ċittadini minn dawn l-impjiegi, irridu nneħħu l-ostakli ta' diskriminazzjoni għaliex huwa mod effettiv biex ġeneraw it-kabbir. Mod partikolari, President, irridu nagħtu ħarsi fejn hemm sfumaturi, fejn hemm inċertezzi tar regoli li jħolqu konfużjoni domin għal min iforni servizzi. L-interess pubbliku, per eżempju, invokat mill-autoritajiet nazzjonali. Dan qed ikun eżaġerat wisq. Il-valwazzjonijiet tal-proporzjonalità eseħħu imma rarament u għalhekk jiena nixtieq il-Kummissjoni tagħti linji gwidi lill istati membri dwar kif jistgħu japplikaw it-test ta' proporzjonalità. L-istess japplika għal CSR rekomendazzjoni speċifika pajis pajis, revizjoni tal-pari li torbot ukoll l-implementazzjoni u l-forzar sħiħ tal-suq intern għas-servizzi. Il-test medju ekonomiku għandu jiġi mneħħi u anke eh, xkiela l-istati membri għandhom jitnaħħu. Eh, Emir, Solvit u l-punti ta' kuntat wahdini għandhom jiġu implementati bisħiħ mod li jkun aċċessibbli madwar l-Unjoni Ewropea u magħruf minn kulħadd. L-iktar importanti, President, u nagħlaq fuq dan, naħseb li d-direttiva ta' servizzi u l-implementazzjoni tagħha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 Grazie President, salu li jena kontent eh, l numma parti dan il-dibattitu, bazzat fuq il-xol u rapport li għadu kem ġi prezentat. L-enerġija eh, li normalment kolla s-senjura kurazza Bilt. Jena mux għet nidza u naħseb li nkom taqblu li xol li għasar qabel, dan u xol li sar eh, pass li jħor, Ġa dak li nixaqs fil-servizzu kif kif qalet is-Sinjora Kurazza Belt tkop ikopri settur verament wies kbir u għandu potenzjal kbir għal żvilupp l-impjegi fi żdan iż-żmien meta tantu huwa bżonn juża. 45% ta' servizzi u l-impigi huwa koperti minn min din id-direttiva u għal din ir-raġuna trid tiffunzjona sew u forma effettiva. Id-direttiva mhux kollox ovvjament rridu nimmobilizzaw l-enerġija tagħna għal setturi li huma marginalment jew parzjalment koperti minn din id-direttiva li huma kollha qed jitbidlu il-beħ bil-minuta per eżempju u anki il-kummerċ online. Jena nishtiq nagħmel ftit punti biex nirrifletti dak jinsabu fir-rapport bbażat fuq il-komunikazzjoni li jena għamilt f'Ġunju tal-2012 u ngħid li aħna għanna rekwiziti ta' livell oli meta niġu għall implementazzjoni ta' din direttiva l-ebda assolutament l-ebda tolleranza Eh, toleranza zero, ħaġa evidenti eh, li tiġi implementata kompletament. Hija ħaġa li hija maħna mill-mirit tagħna li jkun hemm eh, livell verament eżiġenti u aħna wkoll ftaħna il-possibilità ftaħna proċedimenti kontra 15 stat membru li marru kontra il-dispozizjoni ta' test. Għal dak l-għandu xaqsam il-setturi professjonali fl-2012 jina eh, bdejt eżerċizzju ta' peer review biex nħarsu l regolamenti nazzjonali u kunu nistaw nizguraw li nizguraw li l-libertà eh, ta' li wieħed jistabbilixxi ruħi tkun iżjed ġeneralizzata. Jiena fil-ġejjin ħan nistabbilix ħan publika dokument li jagħti il rekwiżiti legali biex wieħed iżomm il-kapitali. Jiena aħna wkoll ħa nippubblikaw eh, komunikazzjoni fuq il-professjonijiet li huma regolati. Nitolbu l istati membri li kull wieħed minnhom jagħmel analiżi fil-font fuq ir-regolament. Tielet il-one stop shops f'pajjiż fej eh, f'istituzzjoni fej ħan fejem 28 pajjiż il-proċeduri amministrativi huma diffiċli ħafna għall smis u għall-konsumaturi wkoll u għall smis id-direttiva stabiliet u one-stop shops mhux qed jiffunzjonaw sew aħna għalhekk qed nissuġġerixxu li jkun hemm standards ta' kwalità ġodda għal tieni ġenerazzjoni ta' daw il-punti ta' kuntatt wieħed li ħaj jaħdmu bil-internet. U l-istati membri ħaj jappoġġaw da bil-risorsi tagħhom u dawn ħaj kollum bżonn li jkunu ambizjużi bizzejiet biex jiżviluppaw eh, dawn l-odda għall-SMEs li huma koperti fid-direttivi tas-servizzi. il Il-ħ-raba punt huwa l-artiklu 20, il-ħarsin tal-konsumatur jiena ħaġa li tħaddit wara fit-tul f'dibattiti oħra dal ħodu u din hija priorità il-ħarsin tal-konsumaturi eh, leġittimament jixtiequ jkunu jista' pozizjoni di jishtu servizzi u perkanzija minn kwalunkwe. Il-Kommissjoni Ewropea fl-2012 eh, eh, pubblikat nota ta' gwida, ta' gwida ma' jkun hemm diskriminazzjoni eh, fil-xiri online li sar mill-Parlament, xogħol li sar mill-Parlament tagħkom u Fil-grupp parlamentari li kont involut miegħu diversi okkażjonijiet jaħna għaddejnija lill-awtoritajiet nazzjonali u ħan ippubblikaw sa tmiem din is-sena dokument għal konsumatur u wkoll u għal kumpaniji li jispeċifika l-drittijiet tagħhom naqmet fix-xiri ta' merkanzija jew servizzi fi stat membru oħra. Sinjuri, l-attivitajiet imorru l-ilm direttiva ta' servizzi. Allora, la volja priorità għaj, evidentement u għal n-implementaw l-odda kolla u nisfruttaw il-potenzjol kollu ta' dan il direttiva Jena konkretament nishtiq eh, nagħmel referenza suġġett li huwa eh, għal-qalbi li huwa id-dimensjoni soċjali eh, u l-dimensjoni umana ta' servizzi. Innaf li dinija ħaġa li huma konċervati ħafna s-servizzi il-deputati. Nafu li s-suq ta' servizzi interni għandhom jgħinu li kulħadd, panniji, eh, konsumaturi, ħaddiema, u dawk li jaħdmu rashom. U aħna nisma' nistgħux intejbu s-suq waħdini minn fl-istessin li naqsu id-drittijiet tal-ħaddima jew jekk m'hemmx kooperazzjoni mhux ġud sabel l-istati membri. id direttiva tas-servizzi hija ċara fuq dawn il-punti. Aħna ħarisna eh, lehom lehom waqt li konna qed nippreparawha m'għandix ikollha impatt negattiv fuq il-liġi tax-xogħol dwar il-collective bargaining, l-applikazzjoni tal-ftejm dwarhom u jew inkella jimmina ftejm li ġa jeżisti u l-leġislazzjoni tal-Stati membri f'dak li xaqsu sigurtà soċjali ma nix nimmina waraqqas imma bla dubju li għandna nintennu l-impenn tagħna kontra il-frodi fil-kamp soċjali u settur finanzjarju. Dak huwa direttiva dwar is secondment hija ħaġa li qiegħda qudiem il-Parlament u l-Kunsill. Fuq eh, dawk li provdu servizz temporanjament li eh, ruling konċernat dan eh, tħares lejn is-sistema ta' kontroll mill-Istat membru. Aħna żguri li l-miżuri eh, għandhom li jihtlu għandhom ikunu immirati u proporzjonati skont il-lan li għedin fitxu biex nevitaw il-frodi. Jien nixtieq ukoll għam referenza għal żewġ setturi li aħna qed naġixxu fihom il ħerqa li għanna li fuq naħa jkonna libertà biex nissobrex u kompanija jkun hemm fl-istess jien jkun hemm ġustizza soċjali. Is-suq ta' beħ mill-minuta huwa ħdax fija eh, tal-GDP u jimpjegat 23 miljun per juna. Eh, Is-settur tal-beħ bil-minuta eh, li ġi sottomessa eh, ħana n ntejbu eh, il kompetitivita b'dan is-settur l-leġizlazzjoni li daħlet f'jannar biex tkun iżjed ekonomika, soċjali u tajba l-ambjent ukoll. Mhmm, nfittxu soluzzjonijiet u nippermettu li settur jiprospera bħalissa għad hemm prassi ta' li mhuwiex eh, ġusti li se jkollhom impatt negattiv fuq l-investament u jista' u koll eh, xkiel għal kummerċ finali, speċjalment dak nċaqsam l-SMI tagħna nfittxu wkoll soluzzjoni ma' dawk il-partijiet interessata f'dan is-settur u qed nippruvaw indaħlu inizjattivi ġodda. Issa dwar l-e-commerce, il-kummerċ online ħafna deja dwar ħarsin tal-konsumatur għanna direttivi ta' dritti tal-konsumaturi, eh, forma ta' eh, ftejim fuq eh, dizgwit. issa aħna niproponi li nħarsu lej direttiva ta' servizzi ta' ħlas u nizguraw li id-dritti ta' konsumaturi nżommu f'moħħna l-ewwel qabel kollox aħna f'Ottubru ħarġu nħarsu mill-ġdid li dawn l-aspetti u kwestjonijiet ta' copyright u uh, ħarsin ta' data. Biex nagħlaq jien u l-tim tiegħi u l-kollega tiegħi, mhux uh, l-kommissjoni li tħares li ta' kwestjonijiet ta' servizz L-implementazzjoni ta' din id-direttiva hija għan ewlieni għalina u aħna rridu niżguraw li daw dispożizzjoni huma verament implementati kif imiss. Aħna jiena zort il-kapitali tal-istati membri għajt ma eh, nis fiċ-ċivil eh, li huma responsabbli b'dawk il-pajjiżi u kellna dialogu eh, serju għanna nizguraw li nkunu nafu eżattament qed jiġri fuq il-post. Aħna u koll eh, tkellimna ma' Malcolm Harber eh, fil-Komitat Inko. Ħajkun hemm xogħol qed ħajsir fl-20 ta' Settembru fuq servizzi online mhux ħatkun biss eżerċizzju formali jew inkella ħaġa f'direzzjoni waħda qed nisperaw li jkun hemm kontributi ħafna kontributi format li kun jista' jiġi aċċessat mill-24 lingwa tal-Unjoni, eh, ideat utli, eh, e-commerce, l-impigi, kien hemm suġġett kull ġimgħa importanti ku minn dubila ta' d-dejja u nasab li kolla pat pozittiv fuq id-direttivi ta' servizzu dawn eh, u kossinijiet li jena kun istana informakum dwarom u n-realizza kif kif direttiva qed tiġi applikata jekk għamlu xaħġa. Grazzi. Grazzi Komissarju għet il-President. Eh, Sur Kaza, fisa il komitat Templi. Grazzi Signora President. Matul dan il periodu ta' għad sostanzjali f'diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea, huwa kruċjali aktar minn qabel li niftħu kemm nistgħu l-potenzjal tas-suq intern bil ħsieb li ninċentivaw it tkabbir u li noħolqu aktar xogħol u xogħol aħjar. fid dawl tar-realtajiet ekonomiċi xejn sbieħ f'ħafna mill-istati membri sar importanti u kruċjali li nimplementaw dawn il bidliet fil ħin Irrid infaħħal lill-kollega Corazza Bildt tal-ħidma tagħha fuq is-suġġett u ninsab kuntent li ninnota li ċerti aspetti mill-opinjoni tal-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jinsabu f'dan l-istess rapport. Aktar minn hekk bi pjaċir nilqa l-attenzjoni li qed issir fuq il-points of single contact illi kienu ta' konferma u li jtejbu l-ħolqien tal-istartups. F'dan ir-rigward nilqa' wkoll ir-referenza għad-digital single market u l-attenzjoni magħmula sabiex tiżgura l-implementazzjoni sħiħa tad-direttiva rispettiva. tassew każ li jeżisti potenzjal għal tkabbir ekonomiku għaż-żieda tal-impjiegi fl kompletar tal-digital single market. fl-aħħar nett nixtieq nieħu nosserva li dan huwa rapport bilanċjat li sar bir-reqqa u għalhekk ninsab kuntent illi qed nappoġġjah. Grazie ħafna. Se naddu għal kellimat fizem il-gruppi politiċi. Jena naddi l-kelma issa, eh, signor Gaw Pence, fizem l-IPP, għazwex minuti. Grazie ħafna, signora President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter, signora Corazza Bilt, grazzi tal-punt li għajmet eh, fil-rapport taħħa tindirizza forma komprensiva u eh, turina etre li għanna segwu. Għaffart, naħseb li huwa importanti ħafna jekk aħna ħanaħdmu fl-imkien fil-għantana biex niżguraw li s-suq tal-Unjoni Ewropea huwa miftuħ għas-servizzi. Huwa d-dmir tagħna li niżguraw jew inkella li narfu li l-istati membri differenti għandhom sensittivi differenti dwar dan il-kamp. Hija verament sensittiva. Sur Barnier għal li diversi studi u riċerka li saret jien n ninforma l-rapport li dan huwa importanti li l analizi u r-riżultati ta' dan l-analiżi eh, waslu għal rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajizi u dan għandu jkunu parti mir rekomendazzjonijiet għanna inneħu eh, il-xkiel il, il, il, Eh, li baqa għal dawk li provdu servizz bħal għalija persuna fil-politika nasab li huwa importanti ħafna li dawk li jiprovdu is-servizz li jivvotaw għalina ikollhom aċċess għal suq intern miftuħ u li huma jkunu jistgħu eh, jagħmlu l-kummerċ tagħhom forma transkonfinali minn pajjiż għal ieħor. Is-suq intern m'għandux ikun barriera xie kun xkul xkil inza opportunità. Nisħaq fuq diversi affarijiet. l ewel situazzjoni tal sms u t tini eh, suġġetti ieħor eh, l-armonizzazzjoni tal-pagamenti. Naf li ntqal ġiġa ħafna fuq l sms nfot fitxu eh, forum ġodda li nappoġġaw l-SMIs u l-magna li ta' kabbir mħafna xaħat li tisir. Ja, u aspet fejem ehm, ħafna innovazzjoni eh, u għanna eh, nimxu lej l-innovazzjoni. Ja specialment jekk iridu jużaw soluzzjoniet innovativi. Grazie ħafna, Silvana Rapti. Issa fisem il-grupp ta' Socialisti Demokratiċi. Grazie ħafna, eh, Signor President. Nishtiq nirringrazzja Signora Karazza Bild għaxol li għamlet. Hemm diversi punti li nixtaq nisħoq fuqhom ħdimna fl-imkien, ħdimna ħafna biex nsibu eh, eh, bazi komuni u semmek wasanna eh, fuq l lat soċjalista xtaqna nisħu fuq erba punti ewlenin. Kienet ħada ċara li l-idea ta' tkabbir ekonomiku ta' 2.6 Ehm, fil-mija huwa wisq u ma jattiħu nota ta' situazzjoni li l-Europa edha fija bħalissa. It-tieni għadna li aħna nabżon nizguraw li direttiva eh, ġiet implementata sew eh, dak li ġasem servizzi soċjali, tielet għanna għanna nħudu nota ta' assoċjazzjoni konkreti ta' kull stat membru u kif ukoll il-kwestjoni ta' riformi nazzjonali u koll Daw kolla huma eh, punti ukoll eh, ta' soċjalisti dwar il-ħarsin tal-drittijiet soċjali dak li nixjaqsam eh, dak li hemm referenza li konkreta mill kummissarju Barnier. Għalhekk aħna mm, għamilna emendi, n numru 2, numru 5, li speċifikament jagħmlu referenza għal klawzuli soċjali u drittijiet tal-ħaddima. Dawn huma linja ħamra uh, uh, grupp soċjalista. Wara għat li kont nisma' il-Kommissarju Barnier najt l kollega tiegħi Jiskura Savilt li għandha tappoġġa t-2 għax isaħħu l-idea li e, surkasa għam referenza li għad mill-naħa tal min jimpiega, ġifiri għanda tkun ħaġa tajba, mux bis għal-parlament, imma u l-Europa, imma u koll għal-ħaddima u għal-ċittadini fl-Europa. Aħna nkunu nistaw nuru il u uman tal istassu wahdin li ħaġa li għanna bżon. Grazie ħafna il-Marko Mħarbi fissim li sijar. Well, thank you very much indeed. Grazie għafna, Signora President. Jena verament etnħu għost bla poċ u kif qal il-Kummissarju Barnier u huwa l f wieħed f'daw serje ta' rapporti li il-Komitat prezenta l din il-Kamra, kif u koll il-Publiku in ġenerali. kemm importanti dal-moviment biex il-suq ta' servizzi jaħdem aħjar. Huwa fundamentali eh, għall-ekonomija Ewropea. Fi żmien meta aħna disprati biex nħol użet impigi hija ħaġa ċara li eh, l-negozji ta' servizzi Eh, li qed jikbru jimpjegaw iżjed nies iżjed malajr minn setturi oħra. Ħaġa li eh, ġa rajnija mill-analiżi ekonomika. Mhux biss hekk imma ħaġa ċar ukoll li dawk li jipprovdu s-servizzi għandhom effett li ta', ta enerġija, jgħatu enerġija, jgħatu spinta l-ekonomija. U eh, f'dak il-postijiet fej għanna bżon iżjed esperti fil-computers, marketing, fl-internet, id-dizin, tal-bini, eh, daw kollha huma servizzi fej aħna nabżon eh, iżjed kompetizzjoni. Hija ħaġa interessanti meta jiena eh, mexxejt missjoni fil-Greċja l-ġimgħa li għaddiet li aħna smajna mill-trade unions dwar in-nuqqas ta' kompetizzjoni fil-ekonomija Grega U aħna smajna mill-Ministru tal-Kompetitività li kif qed jipprova japplika ruħu għal din il-problema. U s-servizzi huma ħaġa importantissima għal dan, ħaġa li tapplika kullum kien, ħaġa li aħna nħarsu li għandna bżonn kompetizzjoni ġusta kif qalet sinjor Rabtli, imma da kollu fl-aħħar mill-aħħar huwa dwar il-ħolqien ta' impigi u ħolqien ta' attività ekonomika li aħna verament għandna bżonn. Grazzi ħafna Sur Harber. Fisem il-grupp Goa. Dija ħaġa li la dejja ħafna snin issa. Meta suq waħdini ġi stabili f'diversi setturi u sar ħafna xogħol f'pajjiżi Eh, naqra fuq nata barra tal-Europa biex ngħidu hekk, il-gruppi ekonomiċi jistgħu jagħmlu jridu huma jaħtfu s-servizzi, eh, settur ta' servizzi fl pajjiżi. Eh, jirrepreżenta 27% tal-GDP tal-Europa, allura hemm il-possibilità li jkun hemm monopolju u suq liberu kapitalist u ma li huwa li e, l-kunem kompetizzjoni bej l ma biex ek inaqsu il-salari fi żmien fit-tul. Hemm ċerta problemi ma dan kollu. Il-problema huma li kellhom ibidlu il-tattika u jbidlu ċerta proposti għax id-direttivi tas-servizzi fejn u sitta kien hemm dimostrazzjonijiet kbar f'diversi aspetti tal-Ewropa u kif ukoll f'diversi postijiet fl-Ewropa kollha li kienu kontra li jinfetħu ċerta aspetti fejn l-istati tradizzjonalment kella funzjoni soċjali qawwija servizzi pubbliċi. paredux li dawn jiġu miftuħa għal kompetizzjoni. Dawn id-demonstrazzjonijiet Eh, li ma ridux li dawn eh, da settur xolt eh, ħaġa li kena jenna ħafna ħafna snin biex inħolqu. Ma xtaqnix li id-dritti tal-ħaddima jiġu sakrifikat. kena bċi problemi bil tranzizjoni ma mill-lida li kollox sewsek. Issa Eh, għal kellima oħra. Eh, nishtiq nifraħ li kuna sabilt u surbanjen u n-ringrazzjom li fi żmien ta' ħafna ħafna xogħol fl-Ewropa huwa eżed diffiċli nimplementaw is-servizzi fis-suq intern. Evidentement il-kriżi eh, Waħda tirrikjedi servizz li soluzzjonijiet jiġu solvuti li qegħdin fatti legali ma ġewx rispettati fl-modi. Il-moviment lejt kabbir f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jirrifletti speranza, jirrifletti eh, speranza li eh, li kunem eh, inqas inqas kompetizzjoni bejnietna u żed kompetizzjoni ma' pajjiżi bħal u l-Indja, bħaċ l-Indja u l-Brażil ħafna referenza għall access għall-SMIs u dawk li għadmu għarrasom. Dini hija evidenti għal-kumpaniji kbar, imma eh, mux necessarjament stess għal kumpaniji zaħar, digitalizzazzjoni tistabilixi u kol eh, su intern eh, remote, ma meta nġu għal beħ ta' produkti folots Dana tista u kol tħassibna eh, ġanna niddispraw iva, anki. Aħna s-suq naħseb li jkun iżjed b'saħħtu jekk ikun hemm hemm proċeduri iżjed simplifikati. ġanna u għal bazi għall e-commerce għal servizzi online, specialment għal zaza dawk li huma verament online. Eh, il-fatt li l-popolazzjoni qed tixjih tiftaħ opportunitajiet għal servizzi għaddar remoti. Waqt li aħna għad provaw eh, eh, nejnu l-27 miljon li huma għeda u dawk il-5 miljoni zazax li huma għeda dan hija waħda mill-aħjar soluzzjoni. Grazie. Grazie, Frau Präsidentin. Grazie, signor President. Commissario Barnier. Għadek kif għattilna illi l-Parlament Ewropew adotta rapporti li ħafna fuq dan il-punt madan kollu lebda rapport preċedenti ma indirizza b'dastant mod tajjeb il-komponenti kollha tas-suq intern palma naraw f'dan ir-rapport. Bekk kont kemm xejn sorpriża illi smajt it-tifir anki minnaħat tal-Kumitat tal-Impjegi ċela darba l-ebda waħda mill-emendi ma ġiet tagħhom ma ġiet adottata fimko. Artiklu wieħed tad-direttiva fuq servizzi joħloq obbligu għal rispett tad dimensjoni soċjali. Bl-istess mod, il-Trattat ta' Lisbona wkoll jiċċara li ngħixu naħdmu mhux biex f'ekonomija tas-suq iżda f'ekonomija tas-suq soċjali. Signor President, jekk dan ma jiġix imsewwi fil-vot ta' għada, jina nemmen jenda s sir emenda, il-grupp tiegħi mhux se jkun jista' jivvota favur Mhux hekk biss nivvotaw kontra. Minkejja li aħna impenjati 100% fis-suq intern, fis-suq waħdini. Aħna rridu naraw il-pakket kollu adottat issa aħna soċjaldemokratiċi m'aħniex Beħsibna nitkellem, nadottaw l-ġudazzjoni titkellem biss fuq l-ekonomija, l-Onorevoli Castex miex prezenti fis-sala u da Vine u għal-kellim li miss. Mikrofon għal-kellim. Ist unbestritten, dass di Verwirklichung det. Ħadd ma jista' joġġezzjona illi il ħessin illi tagħti is-servizzi għandu xi rwol minuri kien hemm westennija ideoloġika u ma konniex qegħdin nikkonsidraw biżjed l-element soċjali fl-aħħar leġislatura l-Parlament Ewropew. Sewa dawn l-iżviluppi l-ħżiena is-suq intern ma jistax jiġi żviluppat deċiżjoni deċiżjoni. Irid ikun jiżviluppa kif fid dalta tħassib li għandhom il-popli Ewropej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 Dan huwa rapport importanti ħafna fuq id-direttiva tas-servizzi u jagħmel enfasi kbira fuq l-istimolu għall-ekonomija Ewropea, it-tneħħija ta' pis amministrativ u xkiel ieħor jiena kontenta illi il-Kummissarju semma l-punt ta' diskriminazzjoni tal-konsumaturi bażi tal-residenza jew ċittadinanza tagħhom li nafu li dan jiġri fil-prattika dan huwa wieħed mill-elementi li jipperikolaw il-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fis-suq intern. Madankollu kollu id-dimensjoni soċjali tas-suq intern hija waħda importanti bekk tam kollan impatt fuq il-ħajja tagħhom, fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħajja tagħhom kemm qed nitkellmu dwar sigurtà u protezzjoni soċjali kif ukoll protezzjoni f'termini ta' saħħa fuq il-post tax-xogħol jiena naqbel ħafna. Mal-kollegi tiegħi, Sinjura Rabti fost l-oħrajn għamlu dawn it-tip ta' kommenti jiena naqbel ħafna miegħek ukoll sur Kummissarju. Grazzi dwar l-proċedura catch DI. L-ewwel net l Malitic. Maletic. Predsjedavajuća, poštovani... Signora President, Kommissarju, jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter tar-rapport eċċellenti tisħiħ tas-suq intern tas-servizzi u wieħed mill-elementi prinċipali tal-Istrateġija Ewropa 2020 hija tikkontribwixxi għall kompetittività Ewropea kif ukoll għal ħolqien ta' impjiegi il-budget Ewropew illi jorbot anke mal-implementazzjoni tal-istrateġija huwa strument li se jintuża għall implementazzjoni aħjar għas-suq ta' servizzi. Dan jista' jintuża wkoll għat-tneħħija ta' pis u xkiel amministrattiv sabiex konna stimolu għas-servizzi Huwa importanti li nisimplifikaw il-proċeduri amministrattivi għall-loti ta' servizzi kif ukoll sabiex nistabilixxu kooperazzjoni reali fost l-Istati membri. Is-settur tas servizzi kontribwixxi madwar 70% tal-prodott domestiku gross tal-Istati membri u dan huwa ta' importanza kbira għal promozzjoni tal-impjieg tal-ħolqien tal impjiegi kif ukoll għal titjib fil-tħul tal-Ewropej. Irridu ntejbu wkoll ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiċi professjonali dan jikontribwixxi ħafna anki għal loti ħieles tas-servizzi. Issa u koll l-lum diskutejna il-qat fost zazah. żazax F'ċerta pajjiżi 50% ta' zazah ma jistgħux isibu impjek. Waħda mis-soluzzjonijiet palma dan ir-rapport u l-ftuħ tal-xogħlijiet fil-qasam tas-servizzi jena naħtfu din l-opportunità biex intejbu s-sitwazzjoni. Grazie. Θέλω να σας παρακαλέσω mija κάνετε μια προσπάθεια να τηρείτε το χρόνο kofferati L'onorevole Cofferati, nitlobkom iżammu mal mikro Grazie Presidente. Signor Commissario, volevo riattendere. Grazie Signor President, Signor Commissario, nxin iġbet l-attenzjoni tijak u zewċ punti l-ewel net insemmejtu Fakkartna kif fid-direttiva tas servizzi qed naraw dewmien f'ħafna stati u nkella saqs itra nuqqasijiet lakuni ma naħsibx hija kombinazzjoni dik id-direttiva konna tħsibna fiha tul fażi ta' tkabbir u l-kriżi ta' wara bidlet il-kondizzjonijiet b'mod oġġettiv għall-applikazzjoni ta' dawn l-istess dispożizzjonijiet ma naħsibx li għandna ninsew il-miri tagħna, anzi għandna nkomplu nsaħħu dawn l-objettivi iżda rridu nerġgħu naraw l-iskeda ta' kif se naslu għalihom dawn il-miri. Issa dwar id-dimensjoni soċjali tal-ħidma tagħna l-klawżol orizzontali soċjali ma nistgħux naddu mingħajra mhux biss għal ħaddiema iżda anke għall impriżi nfushom jekk ma jkollokx minimu uniformi universali ħa nispiċċaw inħassru drittijiet tal-persuni l-ar kompetizzjoni li tista' tagħmel fil-privatizzazzjoni tal-impriżi Ejja ma niżawx uniformi ta' ta' anke ta' din id-dimensjoni soċjali. Grazie. I sinadalfo Foscomi. L-Onorevoli Comi. Grazie Presidente, mi komplimenti. Grazie Signora President, nifraħ l-Onorevoli Pelt tal rapport jina nemmen l-liberalizzazzjoni tas suq tas servizzi huwa mod importanti ta' kif nistgħu nerbu l-kriżi ekonomika ikkalkulajna il jistaw jizdiedu b-2.6% l-prodott domestiku gross. Iridu nimponu bis-saħħa il- din dan il-rapport għaliex irridu naħdmu kol fuq il-burokrazija illi hija jkollha impatt kemm fuq il-fiduċja tal-konsumaturi kif ukoll fuq l-SMEs irridu norbtu wkoll ma' direttiva tal-kwalifiċi professjonali li l-istati membri irridu jipprojbixxu rekwiżiti inġustifikati illi waqfu l-aċċess għal ċerta xogħlijiet fiħdan l-istati membri hemm differenzi kbar. Pajjiżi bati minħabba din minħabba din id-direttiva f'dak li hu il-settur ta' servizzi fil-mal-kosta fil malkosta fil mal kosta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 hemm bosta kategoriji li qed jirriskjaw li ħajspiċċaw bla xogħol fi żmien qasir ħafna jiena qiegħed nitkellem hawnhekk dwar l-operaturi tal-Lidos illi huma eċċellenza anke frott esperjenza illi ġabru tul snin ta' esperjenza ma nafx rridu nissakrifikaw dan il-patrimonju ta' imprizi żgħar ħafna illi huma mmexxija mill-familji sabiex tidħol xi multinazzjonali fil-qasam tat-turiżmu illi għanda seba mit-sena sa kem titħol u tamel il-kosta taljana taħħa. Minix nara l-gwadana l-Europa xinu u ma nistax nara l-beneficju lanqas liberalizzazzjoni bla skruplu tal-kwalifiċi għal ċerta kwalifiċi professjonali. Il-gwidi turistiċi fost l-oħrajn u maċċellenza fl-Italja u iridu juru l-patrimonju storiku, artistiku u tal-pajzaċ uniku fid-dinja huma l-iktar li jistgħu juru eh, il-dalġmil kollu l turisti mhux il-pajjiżi kollha l-istess u ċerta partikolaritajiet għandhom jiġu rispetta. Morganti, Komissar Bagnè, użeva la parol. Ikkellem li Merci, Madame la Présidente. Je peux être bref. Grazie, Sir President. fil ferm. Nixti ringrazzja l-MPs kollha li tkellmu dal-għodu, meta tkellmu biċ-ċar ħafna u esprimew Eżattament l-opinjoni tagħna xini għandha tiġi implementata d-direttiva. Din hija direttiva li tista' tiġi adottata b'mod prattiku intelligenti. Il-kwistjoni tal-bajiet u l-leadows Iva, dawn huma koperti mid-direttiva l-Parlament Ewropew ivvota Il-test ek kifinu u jiena niprofa napplikaħ bl-iktar mod intelligenti possibbli. bl mod kostruttiv sabiex nkun nistgħu napplikaw dak li għandna biex inkomplu nsaħħu l-attivitajiet turistiċi u naħdmu mal-awtoritajiet lokali Italjani. Konna tkellimna dwar it-ħassib marbuta ma' direttiva tas servizzi b'mod partikolari ir-riskju ta' faqir ta' servizzi li għat l-istat din il-direttiva li jintom il-koll kontribwejtu għalija ftit snilu. Id-direttiva ta' semplifikazzjoni amministrativa, servizzi soċjali huma parzialment kopert. il-Parlament kien irrifjuta emenda illi kienet tipproponi esklużjoni dispożizzjonijiet dwar il-servizzi transkonfinali ma jiġux applikati. Ħafna minnkom tkellimtu dwar id-dimensjoni soċjali l-ħarsien ukoll tal-ħaddiema. Nixtieq ngħid il-direttiva hekk kif nifhimha jien u hekk kif nixtieq applika jien i ċara ferm fuq dan il-punt ma tmiss mal-dritt għax-xogħol u sqanqas in-negozjati għal kontratti kollettivi u inkella li tidħol għal azzjonijiet kollettivi ma naft ebda stat membru li mar li lien minn din id-direttiva attualment f'dak li għandu xaqsam ma' diretti tal-impiegi. Il-Parlament Nazzjonali għandhom ruol importanti biex titmexxa din id-direttiva għaliex huma wkoll iħarstu dawk li huma drittijiet tal-ħaddiema. Sur President, eżist membri parlamentari Il-rapport ta' Signora Karazza Bilt u wieħed dettaljat ħafna żdan periklu illi naslu fl-aħħar ta' direttiva u ma nilħuqx il-potenzjal veru ta' tkabbir fl-ekonomija tas servizz Importanti li naslu għalih il-potenzjal. L-Ewropa m'għandix kontenta ruha li tkun ekonomija tas servizzi trid issib ambizzjoni ta' produzzjoni anke fil-manifattura, fil-industrija ma' din kwistjoni oħra. Dwar l-ekonomija tas servizzi l-importanza tagħha fl-Ewropa rridu naslu fit-tmiem tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva u mutu kif napplika i permess ta' tolleranza zero. U jena dan nistqallu publikament, intennieħa fuq il-linja ekonomika tiegħi li dik tal-proġett Ewropew. Bil-biddu sa tmiem illi qatt ma kena nabbandunaw minn kelli xi minn daqiet dan sfortunatament sar fil-rigward tas taswiq finanzjari hija il-linja ta' l-ekonomija soċjali ta' suq kompetittiv. Erba' kelmiet importanti ħafna li għan ringrazzjakom il-kol tal-attenzjoni. Komissar. Grazzi komissarju. Nisemaw mir reporter il-senjura Korazza Bilt. Grazzi. President. Naprezza bissiħ il-kommenti tal-kollegi u nifem illi hemm fatturi differenti u tajjeb anka nħidu konsiderazzjoni ir-realtà fl-istati membri. Sabiex ninkludu dimensjoni soċjali rridu niżguraw li kulħadd ikollu posta xogħol laqwa mod kif nedefendu drittijiet soċjali u niżguraw li ċittadini kollhom permezz tax-xogħol tagħhom jidosib il-familja tagħhom u tfal tagħhom. Id-direttiva s-servizzi tinkludi fih kif qalet is-sinira Gebhardt f'artiklu wieħed id-dimensjoni soċjali u drittijiet soċjali. Il-Trattat tal-Lisbona minn bżonn għadu nirrepetuh il-koll nafux fih u rridu nirrispettawh. Hawnhekk għandna żewġ pożizzjonijiet. Waħda hija pożizzjoni pragmatika dik li dik li kienet semmi l-Komissarju Barnien ħarsu lej restrizzjonijiet, nħarsu su problema naraw kif nisaw naħdmu b'mod konkret ma l-istati membri sabiex nizguraw illi neħu l-ostakli kollha illi konna tkabbir u kompetitività. Mbagħad għandna pożizzjoni ideoloġika li tajti għan nirrepetu għal elf darba dak li għanna fit-test diġa. U dan sabiex najdu għal darboħra li aħna il-pozizjoni tagħna hija favur zittijiet soċjali. Nseħ il-kollegi kollha sabiex jerfaw responsabilità tagħhom. U għaveru sinna rabti konnet naħdmu mill-rib flimkien u jina sorpriża li fl-aħħar minuta fil-plenarja wara li eh, tant ħdimna sabiex nilqu l-kompromessi li l-ħakna illi kienu sodisfaċenti għal gruppi homor ħodor, ġejt hawnhekk blinji homor u bteddit. Il-pożizzjoni tiegħek ma stax nifhimha. Enti eh, trid ta' tirendi kont li nista l-Ewropa mhux lili. Kollegi kollha sabiex jinaqdu sabiex niffokaw il-messaġġ l-istati membri. Sabiex nżommu fuq qodimnet fl-aġenda politika fl-Unjoni Ewropea it-neħħija tal-ostakli. U dan għal ħidma sħiħa tal-suq interna servizzi, għal kompetizzjoni, xolijiet, għal kabir. Jekk joġobkom, id-dajfux dak li għanna għoddimna. Ejja kon nieħdu pożizzjoni maquda għada għal suq interna servizzi, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Korazza Bilt. Grazzi l-kollegi kollha li parteċipaw fid-dibattitu, dibattitu huwa magħluq. Il-vot fuq dar rapport namlu ħada fin-nofsinhar. Naddu